Good morning, colleagues. I am Lodwa tajba kollegi, jena kontant, kontenta, nħabrilkom li laqa ħatibda. Hudu postkom għax ta' nibdew. Illum, il-soċjalisti qed jirbħu. Qegħdin diġà kollha bil-qeda, kollha bil kollha waslu fil-ħin u llum għastant astant illum rebħu huma. U dana huwa dak li suppost ngħid lill-IPP, però qed niċċajta tajt il-President issa dawk li edinaw, dawk li mumiex paċenzja, ma jkollomx din l-informazzjoni li senajt. Jena senajt dak li id-deċidejna l-biraħ fil-koordinaturi. L-agenda eh, għal-ġunju ġita approvata u il-rapporti u l-opinjoni jena kontenta najt illi notis Marjas tal-ICR ġi maħtur rapporter għal opinjoni fuq il rikonoximent Eh, transkonfinali għal adozzjonijiet. U bat fuq dan is-suġġett se jkollna anki eh, workshop fuq l-adozzjonijiet internazzjonali. Tajna mandat li segretarjat biex jipprepara dan il-workshop. Mela din hija ħaġa li eh, hija eh, mistennija ħafna mill-kollegi. Opinjoni interessanti, opinjoni u tri importanti l-qoddim, interessanti. Fuq il-proċeduri ta' urġenza, Għanna u kol bilna illi il-petizjoni 1772-12 u oħrajn fuq l-istess suġġett, per eżempju, il-trabi misruqa fil-Spanju se tkun f'Settembru. Fuq il-Telekom ta' Spanja u kol f'Lulju se namluha. Umbat għanna d-deċizjoniet fuq il żjarit fact-finding u ġi deċis illi fuq dan se nagħmlu żjara waħda ir-Renju Unit din is-sena fit tini siċur tal-2015 fuq kwestjonijiet tal-protezzjoni ta' tfal ġi deċidejna wkoll illi nagħmlu żjara fi Spanja fl-2016 u din iżjara se tifoka b'mod speċjali fuq il-petizzjonijiet fuq l-Ebro u Taġo u sistemi ta' ġestjoni ambientali. Umbat, il-follow-up tal petizjoniet fuq il-frodi eh, tal-Banek Spanjoli ġi maqbul li namlu talba l-konferenza tal-presidenti biex dina ninkluduha fil-agenda tal-plenarja eh, mistoqsija orali u aħna ma nafux xumbat ma nistawx inkunu nafu minn qabel se tiġi approvata jew le. L-intenzjoni hija mill-kumitat li l-kumitat jagħmel din it-talba. U din il-mistoqsija orali se tiġi adottata mill-kumitat mill-kummissjoni f'Ġunju. Se nibatu it-traw koll l-autoritajiet ta' Spanja. Fuq il-Peti Portal Eh, kwistjoni li tinvolvi kulħadd kellna diskussjoni tajba. U Virpi, il-head of unit tagħna eh, tatna eh, lista ta' dak li ġara u kellna sunjur la pram. U għamilna diskussjoniet u bejnietna u ringrazzjena l-segretarjata għal-ħidma tagħhom. bat, deċizjoni biex mm, Eh, naħtru li sinjura Estaras tal-IPP biex tkun rappresentant eh, fi xogħol ta' amministrativ u amministrativ se jkun hemm ukoll membru tal alde bħala membru sostitut u l-isem għatridu naħtruħ. Il-guidelines ġodda ġew asma da' dokument twil ħafna ġim qasam il koordinaturi u ġi deċis li nistidnom il-dawn il-koordinaturi jikdbu il-pozizjoni tagħhom bil-miktub jew emendi orali sal l-aħar ta' Mejju l-segretarjat illi issa jgħat fidejn is-segretarjat dan id-dokument mhux fidejja. U l-ewwel eh, diskussjoni fuq il-dokument se jkun fil-laqa tal-koordinaturi ta' Ġunju. Umbagħad konna guidelines ġodda biex jiġu adottati fil-laqa tal-Ulju qabel is-sajf. Dan huwa rapport fuq il-koordinaturi. Nat il-mikrofonu lil Margaret. Ħaġa waħda għaluli ma stajx niġi l-bieraħ għaluli li fuq il-fact finding id-deċidejna u koll immorru l-Irlanda għax ħafna najdu li semmorru hemm jien poġġa eh, di l-kwestjoni ta' Spanja. Imma konna morna ħafna drabi fi Spanja. Imma ir-Renju Uniti ħaġa tajba, però din id-deċiżjoni morru anki l-Irlanda. U għaluli li dina kienet parti mid-deċiżjoni li ħattu l-bira. Iva, diskutejnija ħafna u probabilment se nagħmlu kif qed tajtent fl-2016 Però ma ħadniex deċiżjoni formalment. Nistgħu noħduha fil-koordinaturi li jmiss. <coughs> Aħna ħadna deċiżjoni biex niċċara situazzjoni. Kena diskussjoni tajba fuq l-Irlanda. Jiena naħseb illi id-deċizjoni se noħduha. Però għandna żewġ deċiżjonijiet. 15 zba Renju Unit u 16 Spanja. U probabilment se nagħmlu anki żjara ta' fact finding fl-Irlanda jek istet ek disaqsiri li pero ma miex ħaġa li ġiet li ġiet deċiża. Din hija l-opinjoni tiegħi. Issa l-votazzjonijiet. So I hope you have your voting cards with you that they, uh, that they are put in. Nittama li għandkom il-karti tal-voti biex fil-magni, ma nibdew bil-votazzjoni. First of all, we have the follow-up on the European. Ella l-ewwel għandna il-follow-up fu l-inizjattiva ta' ċittadini Ewropej għal dritt għall-ilma. Rapporter. L-ewwel għandna l-emenda numru 2 dawk favur kontra Astenzjonijiet għaddiet. L-emenda numru 2 dawk favur kontra. Le, l-emenda numru 1 tikkorreġi ruħal president dawk favur kontra. Astenzjonijiet għaddiet. Emenda ta' kompromess A dawk favur kontra. Astenzjonijiet għaddiet L-emenda ta' kompromess B dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda 3 dawk favur le din A, din A. Għaddu kmini, għaddu kmini, jina kont hawnhekk kmini ħafna bakkart. L-emenda erba vot maqsum fit tlet partijiet l-ewwel parti dak favur, kontra, astensjonijiet konna niċċekjaw. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. And it's, it's rejected. Ma deċ. Tini parti dak favur, kontra, astensjonijiet Naħseb illi għaddiet. Tridu tiċċekjaw? Tajjeb, niċċekjaw. Votazzjoni miftuħa. The vote is uh, closed. Votazzjoni maluqa. Maddeċ. It-tielet parti? Dawk favur? Kontra? Astensjonijiet għaddit. Eh, li mess taqa, issa l-emenda sitta dawk favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. Seba taqa, emenda ta' kompromess ċe dawk favur, kontra, astenzjonijiet għaddit. 11 dawk favur, kontra, astenzjonijiet għaddit disa, taqa, kolla jaqaw sa 13, dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddit, 14 favur, kontra, astensjonijiet għaddit, 15 dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddit, 16 Vot maqsum l-ewwel parti. Dak favur? Kontra? Astensjonijiet għaddiet. It-tieni parti dak favur? Kontra? Astensjonijiet ikonna niċċekjaw. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa u għaddit. L-emenda 17 ta' favur, kontra, astensjonijiet, għaddit. 8 l-emenda ta' kompromess D ta' favur, kontra, astensjonijiet għaddit, 19 ta' 20 dawk favur, kontra, astenzjonijiet, niċċekjaw tajt il-President. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa u għaddit. 21 dawk favur, le din ta' awkoll. 24 vot maqsum zewċ partijiet l-ewwel parti. Dawk favur, kontra astensjonijiet maddeċ. It-tieni parti dawk favur kontra Astenzjonijiet għaddit. 22 ġiet irtirata, 23 vot maqsum żewġ partijiet l-ewwel parti dak favur. Kontra, astensjonijiet għaddiet. Tieni parti favur, kontra astensjoniet għaddit. 25 taqa, 26 favur, kontra, astensjoniet għaddit. Emenda ta' kompromess E, dawk favur, kontra, astensjonijiet, għaddit. L-emenda 30 dawk favur, kontra, Astensjoniet għaddiet. 31 favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda ta' kompromess F daw favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda ta' kompromess G favur kontra astensjonijiet għaddiet. 33 favur le ta'. Mela 37 favur, kontra, astensjonijiet maddeċ. 38 favur, kontra, astensjonijiet għaddit. 39 favur, kontra, astensjonijiet maddeċ. 40 dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddit. 41 favur, kontra, astensjonijiet għaddit. 42-43 jaqaw 44 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. 45 favur kontra astensjonijiet għaddit. 46 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit. 49 dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. Emenda ta' kompromess akka dawk favur kontra astensjonijiet għaddiet. 52 favur kontra astensjonijiet għaddiet. 53 favur kon le ta' 54 vot maqsum l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet it-tieni parti dawk favur kontra, astensjonijiet għaddit 55 favur, kontra, astensjonijiet niċċakjaw. Hamsa Votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa, ma bdiċ. Tajjeb, issa nivvotaw fuq la bozz tal-opinjoni. Kollu kemmu vot elettroniku. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni. Hawn wis nies qegħdin jivvotaw. Mela, FDD, jekk jogħġobkom. tnejn u l-votazzjoni u se nerġgħu nivvotaw. Issa, koordinaturi jekk joġobkom zguraw illi kunem numru suffiċenti ta' persuni jivvotaw. Votazzjoni miftuħa. Xorta tem wisq. Li FDD għandkom wisq. Wieħed zejjed u wessandi u kol, vot zejjed. Le, li FDD għandkom tnejn zejda. Okay. The machine, this is a technical error. Da tal-magna. Li fdd votaw sew fil-fat ija il-magna illi edha tamel it-taħwit. 28 ruħ għedin jivvotaw u issa il-votazzjoni maluqa. U dan la bot tal-opinjoni għadda u nisirħu l-rapporter. Proset. No that was strange. That was a bit strange. Okay. Now the application of EU law. Let's proceed to... Mela, issa naddu għal vot li mis. Il-30 u 31 rapport annwali dwar l-applikazzjoni tal-liġi Ewropea. L-emenda numru 1 għal favur kontra astensjonijiet għaddit. Emenda 2 dawk favur kontra, astenzjonijiet għaddit. Menda tlieta favur, kontra, astenzjonijiet. Niċċekjaw. Votazzjoni miftuħa. Again, check that you have the sufficient għal darboħra nitlobkom li tiżguraw li kolkom bizzejiet membri għedin jivvotaw. And the vote is closed. Votazzjoni maluqa. Il-votazzjoni maluqa. U għaddit. Issa emenda ta' kompromess numru wieħed. Dawk favur? Kontra? Assenzjonijiet għaddit. Emenda 8, dawk favur? Kontra? Assenzjonijiet għaddit. Disa, favur, kontra assenzjoniet għaddit, 10 favur, kontra assenzjoniet għaddit. Emenda 11 dawk favur, zewċ verżjonijiet differenti, l-ewwel verżjoni dawk favur. Kontra, astensjonijiet għaddit. Tnejn, favur, kontra astensjonijiet u koll għaddiet. L-emenda 12 tal favur, favur, kontra, astensjonijiet, tridu tolli dejkom sew, issa se jkollna niċċekkjaw għax ma lletux idejkom sew, votazzjoni miftuħa fuq l-emenda 12. 12. And the vote? Votazzjoni maluqa. U għaddit. Għaddit. Ek joġobkom. Ullu jdejkom sewa xin kella diffiċli li tara. Because people are not raising their hands. Amendment 13. L-emenda 13 dawk favur. Kontra astensjonijiet għaddit Emenda ta' kompromess numru 2, favur, kontra, astensjonijiet, għaddit. L-emenda 17, dawk favur, kontra, astensjonijiet, maddit. 19, favur, kontra, astensjonijiet, għaddit. 20, favur, kontra, astensjonijiet, għaddit. 21, favur, kontra, Astenzjonijiet għaddit. 23 favur kontra. Astenzjonijiet għaddit. 24 taqa, 25 dawk favur kontra. Astenzjonijiet għaddit. 22 favur kontra. Astenzjonijiet maddiċ. 26 favur kontra astensjonijiet għaddit. 27 favur kontra astensjonijiet għaddit. 28 favur kontra astensjonijiet għaddit. 29 vot maqsum f'żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddit. It-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddit. 32 favur kontra astensjonijiet niċċekjaw. Votazzjoni miftuħa fuq 32. And it's closed. Votazzjoni maluqa għaddit. Ah, eh, Mux maġġoranza kbira ma xorta għaddiet. L-emenda 30 dawk favur. Kontra. Astensjonijiet għaddiet. 31 favur. Kontra. Astensjonijiet għaddiet. 33 favur. Kontra. Astensjonijiet għaddiet. 34 favur kontra assenzjonijiet għaddiet 35 favur kontra astensjonijiet għaddiet 36 favur kontra astenzjonijiet maddiċ 37 favur kontra astensjonijiet ddeċ. Niċċekjaw. L-emenda 37, il-votazzjoni miftuħa. Hemm nis nies qegħdin jivvotaw. Koordinaturi kjoġobkom aċċertaw ruħkom illi memx wis nis qed jivvotaw. Issem biżejjed proset. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. U għaddit. Maġġoranza zaħira imma għaddit. Issa 38 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit le ħan iċċekjaw votazzjoni miftuħa 38 qed nivvotaw fuq 38 votazzjoni miftuħa. Hemm vot żejjed. Sakemm eh, il-magna qiegħda tindika l-affarijiet sew. Votazzjoni magħluqa. Meta ikunu indaqs dak favur dak kontra l-emenda ta' għaw, ma u 39 dawk favur kontra astensjonijiet għaddit, 41 favur kontra astensjonijiet għaddit, 42 favur kontra astensjonijiet maddiċ, 43 dawk favur kontra Astensjonijiet? Naħseb li għaddit. 44 favur. Kontra. Astensjonijiet għaddit. 40 favur. Kontra. Astensjonijiet? Naħseb li ma għaddit. Neċċekjaw. Votazzjoni miftuħa fuq l-emenda 40. Votazzjoni maluqa u għaddiet. L-emenda ta' kompromess. Għaddiet. 46 f'żewġ partijiet dawk favur, kontra, astensjonijiet, għaddiet. Tieni parti dawk favur, kontra,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 astensjonijiet ikonna niċċekjaw. 48 the verse version 48 l-ewwel verżjoni għax hemm tnejn. And vote is off. Votazzjoni maluqa. Għaddiet. Mm, mela peress li l-ewwel verżjoni ġiet adottata, it-tieni verżjoni taqa' u hekk naddu għall-emenda ta' kompromess numru 4. Dawk favur? Emenda ta' kompromess 4. Dawk favur? Kontra? Astenzjonijiet għaddiet. 53 dawk favur? Kontra? Astenzjonijiet? Niċċekjaw. 53 Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa u għaddit 54 dawk favur, kontra, astensjonijiet, naħseb li għaddit 55, 54, ħan iċċekjaw. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Maddeċ. Vot wieħed. Imma xorta jkonna niċċekkjaw għax ikunu qrib. 55. Dawk favur, kontra, astensjonijiet għaddiet 56 favur, kontra, astensjonijiet, għaddiet. Iva, għallix inti u lejti dejk votajt favur. Et nerġaw nivvotaw fuq 56 dawk favur. Kontra, astensjonijiet, zgur ma deċ.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 Okay, the confusion is too. Tajjeb, għaw konfuzjoni sħiħa. Imson li li morru l-ura għall-emenda 49, it-tieni parti taħħa waqat, u issa irridu nivvotaw fuq l-emenda 49 għax ma votajni xfuqa. Votajna bis fuq l-ewwel verżjoni ta' 48. Mela 49 dawk favur, dawk kontra, Attenzjonijiet għaddit 50 dawk favur, kontra astensjonijiet maddeċ. Issa immorru lura għall-emenda 56 dak favur. Aħna votajna fuq 56, 57. Dawk favur. Kontra. Astensjonijiet għaddit. 58 dawk favur. Kontra. Astensjonijiet maddeċ vot elettroniku issa fuq l-abbozz tal-opinjoni. Peter, jiena ma nafx imma jekk niftakar sew fl-emenda 11 kien hemm żewġ verżjonijiet differenti għall-emenda 11 u ivvotajna favur iż-żewġ verżjonijiet. Uh, din hija xi ħaġa possibbli u t-tieni waħda għandha taqa' għaliex għaddiet l-ewwel waħda jew għamilna żball. Għax aħna votajna fuq l-ewwel waħda u għaddiet u mbagħad votajna fuq it-tieni waħda. It-tieni waħda x'għandha tagħmel taqa' jew għamilna żball aħna. Qabel laħ il-vot finali xtaqt eh, niċċarab di. Exactly, the first version. Iva, l-ewwel verżjoni ivvotajna favorija u għalhekk it-tieni parti taqa. It was also voted but the consequence is that it's false. Iva veru votajna fuq wkoll imma bħala konsegwenza trid taqadi. Issa, vot elettroniku fuq la bozz tal-opinjoni uh, kollha kemmu. Vot finali. Votazzjoni maluqa. u din l-opinjoni għaddiet maġġoranza kbira ħafna. Nifirħu l rapporter Okay. We are now waiting to proceed to the Issa qed eh, nistennew biex ngħaddu għal punt li miss li hija petizzjoni u l-petizzjonant qiegħed fitriqtu lejn din is-sala. Jiġifieri għal żewġ minuti tista' teħdu nifs. Now, I'm happy to welcome the Issa nati meħba lil petizzjonant għawnek il-Sinjura Antonio Bat Antonia Battaglia għannom ta' Peace Link li edha tirrapprezenta il-petizzjoni 760 tal-2007. Natik il-mikrofonu mill-ewwel u qed nissentaw qed nistennew il-rappreżentanti permanenti tal-Italja biex jiġu u ma jafuh il-każ aħna le. Mela, ħames minuti Uh, first of all, thank you very much for, for inviting me today. To... L-ewel net, eh, grazzi ħafna tal-li sirrentuni għawnek biex nitkellem dwar l-ilva eh, il-fabrika tal-azzar illi tinsab fil-zona fejn xiena inna inni sena il, sena u nofsilu jina kont għawnek u ġejt naġġornakom dwar is-sitwazzjoni fit-Taranto. Issa jiena edha hawnhekk wara ħafna xhur biex ngħidilkom li s-sitwazzjoni għadha kif kienet ma tjiebet xejn assolutament. Ħafna kienem eh, kien hemm ħafna każijiet qudiem il-qorti li rigwardaw l-ilva li tqeddet taħt l-amministrazzjoni governattiva taħt seba liġi illi għandha il-għan li tiżgura li l fabbrika tkompli tipproduċi kemm jista' jkun il-liġi l-ġdida sul fat tikkastiga il-popolazzjoni addizjonalment għaliex il-tħaddim ta' dan l-impjant huwa garantit u edha tkompli testringi il-permess ambientali li suppost eh, kien rispettat il-gvern taljan qed iwebbes rasu u jikser liġi taljana u anki dik Ewropea u dan huwa attakk għad drittijiet fondamentali tal-popolazzjoni li tgħix fit-Taranto. Id-dritt għax-xogħol iva imma il-dritt li tgħix u tieħu nifs huwa dak li qed nitolbu aħna dak mid-dera m'għandniex dritt għalih. Aħna rridu li ntużaw l-istess strumenti li qed jintużaw mill-entitajiet uffiċjali u dan ħassibna ħafna filva nnalqu ċertu eh, fran imma da xorta waħda qed it u xorta mhux qed iwaqqaf il-baħar milli jkun ikkontaminat ta' kuljum minħabba l-ilma li qed jintrema, l-ilma kontaminat li qed jintrema fil-baħar fit-Taranto m'hemmx protezzjoni tal-ibħra, in-nies u tfal qegħdin imħallija għal irjieħhom meta aħna nafu li hemm ħafna diossina u ċomp u sostanzi oħrajn li qegħdin fil-ibħra li jistgħu jikkawżaw mart u mewt. Skont ir-reġistru APRTR għanna nistaw nsibu enċiklopedija sħiħa ta' aġenti tossiċi fossom il-merkurju, l-arseniku, ċomp, diossina, PIH, il-kobalt u materjal perikolus ieħor. L-aħħar l-iktar studju reċenti jitlob għal azzjoni urġenti fit-Taranto minħabba il riżultati eh, drammatiċi il-mortalità ta' tfalija għolja ħafna u anki każijiet ta' mart il-kanser, il-mart tal-respirazzjoni, eh, mart ta' kull tip Eh, jinsabu eh, u f'livell ola fit-Taranto milli f'pajjiżi u f'żoni oħra tal-pajjiż. Xanna, xax qed nistennew x'inhi s-soluzzjoni kieku eh, l-Europa, kiku l-Italja bidlet fema, għalix għedin nistennew biex unħallu iktar nis imutu u jimirdu, għalfejn għedin nħallu dan il-dizastru ambientali jikompli Dana diġa konfermatu il-Kommissjoni bdiet proċedura ta' ksur għalfejn dana nħalluh jinfirex allokazzjonijiet u r-reġjuni Italjani oħrajn. Jekk intom tħallu l-Italja tkompli taħli aktar ħin u eh, ifisser, jek intom toqdu tistennew u tħallu l-Italja taħli l-ħin qabel ma tagħti iktar informazzjoni, tkunu kompliċi tagħha għaliex il-mart qed jiżdied ta' kuljum u l-istabilità ta' ilva hija inċerta bħalissa u il-ċittadini tagħna qegħdin juqħalsu jola prezz il-ħajja tagħhom fit-territorju ta' ilva em, knisja zaħira abbandonata Mader Grazia tista tkun simbolu ta' twalit mill-ġdid ta' ċittadini ta' dik il-żona tama ġdida il- ta' meta il-komunità internazzjonali daħlet fil-territorju tagħna u tatna tama ta' ħajja ġdida. Ah, il-ġijiet kollu jimbidlu, jkunu emendati dejjem biex innaqsu l-standards. Issa l-istituzzjonijiet taw garanziji li dan l-impjant biex jibqa jaħdem u biex jimmarġinalizzaw l-azzjoni tal-ġustizja li provat tissekwestra dan il din il-fabrika Jidher li m'hemmx rieda min-naħa tal-Italja biex jissolvi din il-problema u biex tagħti l-poplu tat-Taranto ġejjeni aħjar l-analiżi u testijiet ta' tniġġis fil-popolazzjoni qatt ma seħħew minn entitajiet kompetenti minkejja l-fatt li ħafna assoċjazzjonijiet talbuhom u ilhom jitolbuhom għal ħafna snin il-għada tal-saxħa tal-popolazzjoni hija waħda li tħassibna ħafna għanna ħafna eh, dokumenti uffiċjali u dokumenti legali, per eżempju dak li ħarġu l-isbra stampi u videos u dokumentazzjoni sħiħa u anki studji u dan ifisser illi mem xejn illi għandu effett jew jista eh, ġija l-autoritajiet taljani iwaqfu din il-produzzjoni tant perikoluza u jpoġġi id-dritt tal-ħajja Eh, fuq il-linja ta' qoddim u jina ta' priorità minkejja il-materjal kollu ndbat l-Kommissjoni u DGMV. Envi xort l-aħħar darba li smajna minn il-Kommissjoni kien f'Ottubru tal-2014 għaddew seba xhur minn min meta ħarġet l-opinjoni motivata u s-sitwazzjoni sejra mill ħażin għallar dak li qegħdin nitolbu llum bħala Peace Link huwa illi tiddefendu drittijiet ta' Taranto u eh, tavvanzaw il-problema tana tagħna li xaħna ma nistawx inkomplu hekk għalhekk zguraw illi tittieħed l-azzjoni kollha li hija meħtieġa. Grazzi. I thank you very much for your good description and also for keeping sticking to the timely. Grazzi ħafna għal din id-deskrizzjoni u tal-li zammejt mal-ħin u mhux dejjem ikun il-każ nista' nassigurak. Jina kiku xtaqt nati il-kelma l-rappresentazzjoni permanenti taljana eh, imma sfortunatament minħabba incident ta' traffiku ma jistawx jipparteċipaw. Għalek issa ħanaddi l-kelma l-Kummissjoni Giuseppe Manganaro, naddi l-kelma lilek. Grazzi s-salam il-kulħat. Kif intkom tiftakru il-rappresentant tal-petizjonanti, il-ġestjoni tal-impjant tal-azzar ilva ta' Taranto eh, ġa ġiet oġġett ta' proċedura ta' ksur fl-Ottubru tal-2014 eh, batna opinjoni eh, raġunata u l-autorità italjani rispondew f'jannar tal-2015. U wara dan kien hemm żewġ laqat politika u teknika bejn il-Kommissjoni u l-Autorità Italjani f'Marzu tal-2015. U wara il-laqa teknika, il-servizzi tal-Kommissjoni talbu l-Autorità Italjani illi jibatu iktar dokumenti biex jiċċaraw xi aspetti li mhumiex ċari fuq risposti li rċevejna mill-autorità italjani sissa u l-aħħar komunikazzjoni kienet tal-24 ta' april. E, bħalissa għedin jistudjawa servizzi tal-Kommissjoni u għedin jevalwaw id-dokumenti e, differenti li qed jibatu qed jintbatu b'mod regolari mill-petizzjonanti. Dawn id-dokumenti e, jiġu reġistrati u fil- proċedura ta' ksur u manklużi u għabbażi ta' dawn id-dokumenti kollha u la darba tispiċċa l-evalwazzjoni jiddeċidu x'se tkun il-pass li miss fil-proċedura ta' ksur. Grazie. I thank you very much. Grazzi ħafna. Issa ħaniftaħ il-kelma għal kollegi Sinjora Orkin l-ewwel. Sinjura President, miex l-ewwel darba li qed niltaqgħu ma' din il-fabrika u jiena niftakar kemm il-sessjoni f'dan il-kumitat fejn Tajani kien qiegħed bil edem bħala kummissarju. Qatt nista' najċ ġara, imma din n-elbet minn kwistjoni ambjentali għal bżonn tal-produzzjoni tal-azzar. U nista' niftakar sempliċement bħala ħaġa negattiva ħafna Imma ma nistax ngħidilkom eżatti eżatti x'kien ġara. Imma kellek is-sensazzjoni li l-Kummissarju Tajani ġej minn dan il-post eh, minn itr u f'daqqa waħda nqalet kollox. U kien hemm xi ħaġa mill-qorti imma il-Gvern Taljan u mbagħad ivvinta liġi ġodda sabiex l-affarijiet ma kinux daqshekk illegali. il-produzzjoni tal-azzar, l-importanza tal-produzzjoni tal-azzar, iva forsi hija importanti, ma jista' jsir b'mod aħjar. Issa ma ċanna l-tajani fil-Kummissjoni mnalla. Issa huwa sempliċement membru fil-Parlament, ġifieri għandu vot wieħed x'imkien. Iżda jiena xorta nħoss li l-Kummissjoni għandha tiġi u titratta dawn il-petizzjoni b'mod ġust U verament wasal iż-żmien li nagħtu reazzjoni tagħna għal din il-kwistjoni. Grazzi. Maintenant, Monsieur Martin, la parole est à vous. Issa, is-Sur Martin naddir kelma lilek. Grazzi ħafna, Signora President. Jina grat li petizjonanti, kontent li nibda din diskussjoni fuq din dan is-sit f'Taranto. Jiena mort f'Deċembru ta' sena li għaddiet jiena kelli eh, rapport fuq inizjattiva propja, jien rapporter u jina kieku konħu gos li waqt l-ewwel zjara tiegħi f'Taranto. Kieku stajt niltaqa' ma' iżjed nies, jiena tajt ma' uħut mil ċittadini lokali li huma vittmi ta' t-nġi, sanka mijiet ta' persuni mietu minħabba eh, dan kollu u fil-fatt għandhom anka ċertifikati mediċi Minna l-oħra isur ka għaliex ma jistan tistax tinala il-fabrika minħabba nipieg li jintilfu. Jien mhux ħanoqgħod ngħid eh, min għandu raġun, jiena naħseb li t-tnejn huma għandhom l-aspetti tagħhom u jiena dak li fimt minn Taranto huwa li il-familja Riva li huma l-azzjonisti ma rispettawx l-obbligi legali tagħhom dwar ir-rispett tal-ambjent u l-investimenti neċessarji. Għawek nixtieq nindirizza l-petizzjonanti. Jiena kif fimta jien l-istat Taljan wieħed li ħajinvesti zewċ biljuni f'din il-fabrika sabiex eh, jikoti konforma mal leġizlazzjoni ta' saħħa pubblika u tal-ambjent imma dan jider li ma sarx eh, issa t-opera fuq 60% ta' produzzjoni tagħha ma xorta tniġġes għalhekk jiena nixtieq li l-Kummissjoni sejjaħ fuq il-gvern taljan sabiex jispjegaw jgħidu fejn edin dwar l-investimenti neċessarju kif ukoll li konna aġenda u skadenzi dwar l-investimenti addizzjonali biex inħarsu s-saħħa pubblika. Ma nistawx negozjaw fuq is-saħħa pubblika u huwa fl-interess ġenerali, fl-interess kollettiv li nassiguraw li iċ-ċittadini kollha ġo u madwar Taranto u fl-Italja ikollhom id drittijiet tagħhom rispettati ma jistax ikollna dan it-tip tarkat u rridu nżommu dawn l-affarijiet kollha f'moħħna. Nistgħu wieġeb dan il-punt issa li mhux issa iżjed tard. Mbagħad nagħtik il-kelma iżjed tard. La darba nkunu smajna minn kulħadd. grazie Presidente. Grazie Presidente. Jiena naħseb bħala membru tal-Parlament Taljan hija ħaġa tajba li najdu li s-saħħa pubblika ma nistawx ninnegozjaw fuqha u e, e, l-ambjent jiġi qabel e, id-dritt tal-xogħol, però ma rridx nagħti immaġini tal-pajistana u tal-gvern Jina minix parti mill-gvern u għal daqstant mux etni defendi l-gvern imma qed jgħidu li situazzjoni tal-ilva illi kuljum qed imutu n-nies illi qed noqtlu n-nies pratikament u il-gvern Taljan ma jinteressax. Il-gvern eh, ċentrali, il-gvern reġjonali ħadd ma jinteressax b'dawn il-problemi. Però mhux veru dan, dan jieni immaġini żbaljata għax aħna minnaħa waħda eh, aħna najdu illi il-dritt tal-ħajja eh, huwa l-iktar ħaġa importanti. Eh, però minna ħal oħra ma nistawx eh, naqas naċċettaw illi hawnhekk qed jgħidu li l-Gvern Taljan għamlu pressjoni fuq il-ġustizzja biex ma talaqx il-fabrika. Eh, dana mwix veru eh, hemm il-seta eh, tal-ġustizja hija indipendenti u l-gvern oh, mandux ma jistax jagħmel pressjoni fuq. Jiena m'iniex qed niddefendi l-gvern, qed niddefendi l-istituzzjonijiet. Il-gvern Taljan u reġun reġun għax ħafna drabi il-kompetenzi hawnhekk huma reġjonali forsi qegħdin jimxu bil-mod ikaxkru saqajhom Eh, eja, situazzjoni komplikata li ma nistawx naqbdu nirsolvu għawnek eh, eh, b'diskussjoni qasira. Imma u importanti li l-istituzzjonijiet kollha jagħmlu l-parti u anki l europa jiena a favur li l-petizzjoni tibqa' miftuħa u li aħna nsemmu leħinna bisa kemm il-gvern jiċċaqlaq. Imma bħala membru tal-Parlament Taljan ma nistax naċċetta li natu maġni tal-Italja li noqtlu n-nies u l-gvern ma jagħmel xejn. Thank you very much. Grazzi ħafna. Issa Eleanor Evi. Grazzi. Jien fil-fat nishti nisħa illi it-tort huwa anki tal-gvern taljan. U f'dan il-każ huwa ċar. U sfortunatament aħna għanna hawnhekk katastrofi illi edha isseħ fil-territorju u għatma sar xej biex itejbu situazzjoni. U dan għet najdu għalix ħaġa li verament ma, ma teżistix hija analiżi tal-emissjonijiet tal-epidemioloġija biex jistudjaw l-effett flimkien additif ta' sustanzi li qed jiġu emessi u mhux sustanza waħda li qed nagħmlu referenza għaliha u eh, li tagħti eh, idea parzjali u mhux ċara, mhux korretta eh, tal-impatt fuq is-saħħa u fuq l-ambjent tal-emissjonijiet tal-fabbrika. U, u tamin ukoll jiftakar li hemm l-emissjonijiet fl-arja u kif ukoll Eh, eh, eh, dawn il-sustanzi li jispiċċaw mbagħad fuq l-art, fuq il-ħamrija u jispiċaw fil-ħaxix u flikel għal daqstant tan nis għal daqstant hemm l-effett tal-tniġis fl-arja u fuq il-ħamrija. Dawn huma kollha kwistjonijiet li ġew trattati mhux b'serjetà u, fl-aħħar mbagħad eh, l-ar ħaġa eh, hija il-fatt illi l-aħħar dekret dekret ta' Renzi numru 7 eh, eskluda illi għatu kumpens għal eluf ta' vittmi li għamlu talba u għal daqstant is-soċjetà Eh, u l-kollega ħatamel iktar analizi u għal daqstant il-soċieta eh, eh, miex setħallas 30 biljun illi suppost etħallas biex tikkompensa li ċettadini U din hija verament daqqa taħarta meta wieħed is li dawn huma drittijiet ta' dawn il-persuni u kulħadd nies jaħsbu li huma xi eluf dawn li huma eluf dawn il-persuni. il persuni u għal daqstan taħna nishtiqu li jistir pressjoni biex dawn affarijiet jitbidlu. Sì, grazie Presidente. Uh, iva, grazie. La petitioner è di essere... Nishtiq nirringrazzja l-petizjonanta tal-ġita biex eh, turina kwestjoni drammatika li għandha xtaqsam mal-belt tiegħi xi minn Taranto Għana nasbu li kemm il-Kummissjoni kif ukoll il-Gvern Talja qegħdin jaħlu ħin prezzjuż biex jevitaw li jieħdu deċiżjonijiet b'saħħithom li jagħmlu sens li jagħmlu salvagwardja ta' kemm l-ambjent kif ukoll is-saħħa ma kienx biżejjed li jagħtu lill-ilva primarja fl-2011 għaliex wara eżaminazzjoni mill-Maġistratura kien hemm eżamrazzjoni fl-2012 imma ma sar xejn biex iħares il-popolazzjoni l-ambjent u attivitajiet oħra ekonomiċi għalhekk l-Istat Taljan spiċċa ħareġ seba' digriti biex jinterrompi l-azzjoni ġudizzjarja li ehm, biex ikun hemm il-preskrizzjoni ta' dawn l-applikazzjoni ambjentali fil-ħin. Fi 13 sena ta' osservazzjoni mitu 386 persuna ġbiri 30 mew tal kull sena ta' osservazzjoni biex ikolkom idea aħjar l-esponiment kontinwu tal-tneġis tal-arja minn dan l-impjant tal-azzar e kawza u jikkawza anka e, fenomeni degenerativi fl-apparat uman li jisiru mart u anka mewt. Kif, kif irridu seħuli jekk mhux diżastru ambientali? U fil-fatt, din hija l-akkuża kontra Ilva, assoċazzjoni e, kriminali. u il-produttività fit tlet snin li ġejjin ta' Elva hija kompatibbli u nixtieq eh, li wieġeb tabib. Apparti ir-riskju ta' mortalità minħabba tumuri eh, anka non mhux neoplastiċi, kien hemm tal-mortalità fl-ewwel sena ta' ħajja u anka tumuri fost it-tfal li huma ola minn medja reġjonali u nazzjonali. Dan għaliex ħafna mill-elementi ta' diġis li nħarġu mill-ilva jitlu fil-katina alimentari u anka fil-plaċenta u joħolqu ħsara anka waqt li jkunu għadhom eh, fġufommhom u din il-kumpanija għata parsi qed tapplika il-leġislazzjonijiet fuq l-arja. U fil-fat hemm il-qorti il-sentenza tal-qorti kostituzzjonali li rrifjutat l-ewwel sentenza tal-li tridet salva l-ilva imma biss la darba il-kumpanija issegwi il-proċeduri biex tħares l-atmosfera U anka l-arpa, l-Assoċjazzjoni tal-ħarsin tal-ambjent, eh, ma taqbilx, għalix anka sempliciment mill-li tiħun nifs, em, em, mit, 22 li kienem riskju li kollom xi marda. Issa naqsu għal 12.000, ma xorta għadhom 12.000 u dan sempliciment mill jihdu n-nifs mill-arja. Mela ħanaddi għal talbiet tagħna nixtieq ngħid li anka il-Bank Investi Investiment Ewropew jixtieq investi f'din il-kumpanija li qiegħda tfalli qed taħli eh, biljun 1.2 biljuni. Meta ħajkonna l-kuraċ il-korenza li naplikaw l-artiklu 8 tal-direttiva 75 tal-2010, xħajġi waqt il- il-ħolqin ta' kumpanija ħażina. Min ħajkollu responsabilta tal-ħsara ambientali? X'ħajsir skont id-direttiva 35 tal-2004 min ħajjeħu preċeduri biex jara li l-vat kompli e, gawdi minn għajnuni ta' għajnuna tal-istat u tibqa' għaddejja. ġifiri l-vat jieħu għajnuna tal-istat u anke għajnuna Ewropea u hemm otja ta' 120 miljun euro biex eh, jgħinu eh, kumpanija li qiegħda tniġġes kompletament. Ġifieri dawn huma fondi motija għal xejn. U aħna nixtiequ li titwaqqafku jew jitwaqqaf kumitat speċjali fuq l-aspetti ambjentali kif kollużu ħażin tal-fondi Ewropej Din is-sara hija ambjentali mhux biss għall-Italja imma għad-dinja kollha u mod partikolari għal Taranto. Il-Marija Santa stick to the time when you're emotionally very engaged and it's, it's very obvious that you... Ija diffiċli, Iva, meta jkun suġġett li għantant emozjonijiet. Grazzi għall-intervent, issa l-unu onorevoli Marjas. Grazzi ħafna. Rrit nirringrazzja l-petizjonanta li għada kif spiegatinna din dwar l-affarijiet dwar din is-sitwazzjoni daqshekk serja. Il-kollegi italjani tagħna spiegawna tajjeb ħafna kif inni din is-sitwazzjoni katastrofi ambjentali din hija fabrika li mhux biss qiegħda tniġġes imma hija wkoll perikoluża għas-saħħa pubblika edha tniġġes eh, l-art u anki l-arja imson li japplikaw il-liġi Ewropea u imson u koll jħarsu il-saxħa publika. Aħna qatt u febda situazzjoni ma nistaw inħallu illi tkompli katastrofi bħal din. Din hija traġedja ambientali mill-iktar serji. U eh, tini ħaġa illi qed naraw hija li l-użu u l-sfruttament ta' din il-fabrika tal-azzar il-mod kif qegħdin jisfruttaw il-ħaddiema dawn il-ħaddiema li huma medda illi jisfaw qiegħda. Dan qegħdin jirrikattawhom lil ħaddiema tagħhom qegħdin ipoġġu pressjoni fuqhom sabiex ikomplu jinsistu illi din il-fabrika tibqa miftuħa dawn il-fabriki wara kollox huma teddida anki għas-saħħa tagħhom stess. Imma jekk aħna irridu illi konna tkabbir sostenibli hemm bżonn illi nħarsu kemm l-ambjent kif ukoll l impiegi It-tielet punt dawn il-fabriki tal-azzar ma jistawx ikomplu jaħdmu hekk bla razan fl-Unjoni Ewropea. Hemm bżonn li ninvestu f'dawn il-fabriki għaliex eh, anki fil-Greċja per eżempju aħna għandna bosta fabriki tal-azzar illi qegħdin jalqu bosta ħaddiema eh, tkeċċew u ma' qiegħda u rridu tassew naraw x'se nagħmlu għandna bżonn ta' pjan biex noħolqu l-impiegi fil-qasam tal-produzzjoni tal-azzar imma u koll dan irrid isir fil-rispett tal-standards u tal-dispożizzjonijiet ambientali. Din hija t-tielet konklużjoni illi aħna slitna minn dak li smajna. Aħna rridu illi din il-petizzjoni tibqa' miftuħa, rridu nagħmlu pressjoni fuq l-awtoritajiet Taljani biex irrispettaw il-leġiżlazzjoni eh, ambjentali u l-Kummissjoni tittamel dak li hemm bżonn li jsir. Grazzi. And now? Grazzi ħafna. Issa naddi l-kelma l-Margaret Aikena għal eh, intervent qasir ħafna. Jiena naħseb li issa għanna insejħu għas-sanzjonijiet issa. Xtant ila qudiemna din il-kwistjoni? U li noqogħdu nerġgħu insejħu sabiex l-industrija jwettqu ir-regoli, isna ma tnajdu xejn. Għalhekk jiena nemmen li għandna ngħidu l-Kummissjoni li issa wasal iż-żmien. U tant hemm ksur li hemm bżonn individwazzjoni issa. Mhuwiex aċċettabbli li sempliciment inkomplu għaliex għandna hemm il-ħbieb u għaliex is sistema amministrativa eh, fl-Italja mhijiex trasparenti u dak li qed nifaċċaw hawnhekk. Grazzi ħafna. Issa sur Kozolino. Iva, forsi għanna nieħdu deċiżjoni. La darba issa jenna ix-xur għaddejjin u anka qed naraw dokumentazzjoni għandha x'taqsam mal 2013-2014, ġbi inna snin għaddejjin, irridu naraw kif ħan nalqu il-proċedura ta' ksur u nippruvaw niġu lura mbagħad hawnhekk quddiem il-Kumitat tal-Petizzjonijiet biex naslu għal evalwazzjoni ta' konklużjoni dwar id-dialogu li għaddej bejn l-istituzzjonijiet differenti u rridu nkunu nafu li aħna ninsabu quddiem li żjed sit importanti tal-produzzjoni tal-azzar li jeżisti fl-Ewropa bħalissa li ir-responsabiltajiet huma eh, pubbliċi tal-Kummissjoni Ewropea tal-Istat Nazzjonali imma u ta' persuni privati għal dan huwa sit li kien inbeda bħala sit ta' proprjetà pubblika, mbagħad sar ta' proprjetà privata. Kien hemm ġestjoni komplikata partikolarment waqt il-fażi tal-proprjetà privata tal-familja Riva, hemm inizjattiva li għaddejja minħata tal-istat li eh, tixtieq terġa' tieħu din il-proprjetà fuq livell pubbliku hemm problema kbira li għandha x'taqsam mal-bidu ta' programmi ta' bonifika li qatt ma saru fl-Ewropa ta' dan id-daqs għal sit daqs dan. Hemm problema jekk dawn il-programmi ta' bonifika jitkellmu dwar l-interruzzjoni ta' xogħol, jiġifieri xajġi minn dawn il-eluf ta' ħaddiema li jaħdmu hemm. Qed nitkellmu fuq 14-15 il-elf ħaddiem, ġifiri hija kwistjoni komplikata ħafna, kwistjoni li fija nistaw naraw anka nuqqasijiet tal-amministrazzjoni pubblika u tal-politika taljana. Nistaw naslu anka għal polemika fuq livell Ewropew, aħna bravi nafu namlu hekk, nistaw nuru anka stampa ta' pajis li dejjem maqsum. Imma aħna qegħdin nifaċċaw situazzjoni li ma tantx huwa faċli nsibu soluzzjoni, ma tajtx li qegħdin eh, narawha fil-bot din is-soluzzjoni. Anka jekk il-proċess ta' ksur jista' jwassal għall eluq ta' l-impjant, iġbiri, kieku għada niddeċidu li nalqu l-impjant, anka minn din il-perspettiva, il-perspettiva tal-programmi ta' fondi, eccetera, xeffet ħajwaslu soluzzjoni bħal din. Għalek jina kiku namel evalwazzjoni, nitlop li nerġaw niġu il-Kumitat Peti, meta nalqu id-dialogu istituzzjonali biex nifmu eżattament fej wasalna fil-proċedura ta' ksur għaliex ma tantx għandna informazzjoni minn naħat tal-Kummissjoni. Ovvjament hemm dialogu li għaddej bħalissa Għalek verament m'għandniex informazzjoni imma b'tali mod li l-petizzjoni li tresqet qudiemna ma tkunx sempliċement ehm, xhieda imma nkunu nistgħu niġu lura għawek u niddiskutu meta jkollna eh, fatti li jkunu saru, azzjonijiet li saru mill-istituzzjonijiet l-opinjonijiet, l-elementi kollha huma raġonevoli, imma nispiċċaw niddiskutu nduru naqdu. Imma mux hekk li għanna bżon, partikolarment minħabba il-gravita u serjeta tal-problemi li jem. Palma għalu kol kollegi taljani tijaj, grazi. Thank you very much, and I'm a... Grazzi ħafna. Issa ħan għaddi l-kelma l-ura l-petizjonanta, għaddi l-kelma li l-ek u palma tista tifem. Aħna nifmu f'dan il-komitat xinu għadan il-kas. Dini l europa u aħna jimportana eh, mid-ċittadini tagħna. Mela jiena l-ewwel neġ taqt il-wieġeb fuq l-ammont li inti semmejt ta' żewġ biljuni li suppost nataw naħa tal-gvern Taljan. Fil-verità, l-aħħar digrit jgħid u li għandu jenata ma għadu ma inatax u ma 400 miljon euro meta mqabbel mal-1.8 biljun euro mitluba minn Taranto biex ikun jista jħossib dan is-sit mhumiex biżejjed. Nixtieq inwieġeb billi nirringrazzja l net l-Onorevoli D'Amato, nixtieq inwieġeb lill-Onorevoli Cossolino fuq ir-responsabilità u fuq in-noqasijiet tal-politika. Jiena naħseb li dwar Taranto hemm ċertezza tali li il-rata ta' mortalità hija għolja ħafna u il-mortalità ta' tfal edha tiżdied il-ħin kollu li ma jistax ikun hemm dubju dwar l-ineffiċenza tal-istituzzjoni Italjani biex isolvu din il-kwistjoni tal-ilva. Nistaw najdu l-ilva wasit kbir ħafna li fl-Europa ma kienx hemm sfida fuq dan il-livell li nistaw natu eluf ta' ġustifikazzjonijiet imma il-ħajja ta' ċittadini taljani għall-istat taljan u għall-gvernijiet wieħed wara l-ieħor kella tkun ir-raġuni prinċipali għall-aġir tagħhom jekk sit bħal dak tal-ilva ma jistax jiġi ġestit faċilment għaliex l-ilva ġi ġestita mod stramp ħafna f'dawn l-aħħar żmien, Jekk l-Istat Taljan mhuwiex kapaċi li jagħmel ġestjoni tiegħu għaliex l-ilva ma tistax tiġġestita minħabba l-problemi ekonomiċi, finanzjarji u ambjentali u anke mill-perspettiva tal-impatt li dawn l-affarijiet kollha m'għadhomx sostenibbli, aħna naħsbu li hemm żewġ deċiżjonijiet li jridu jittieħdu jew l-ilva tirregola ruħa li hija xi ħaġa tiswa ħafna ħafna flus u titlob ħafna żmien jew inkella ma nistawx inġalu li il-produzzjoni tal-azzar titħallas minn belt sħiħa għaliex l-effett tal-produzzjoni tal-ilva mhumiex biss fuq it-tfal. L-effett jintlaħaq mill-Italja kollha. Il-footprint ta' dawn it-tossiċi, l-elementi tossiċi mill-ilva insabu anka f'Milan Il-belt ta' Taranto, n-nies ta' Taranto, skont l-istudju sentieri, skont l-istudju epidemiologiċi u skont data xjentifika li il-petizzjoni ridet tibbaza ruħa, l-istat huwa verament kompromess. Mhux biss għan nies jgħixu bħalissa ma' ġenerazzjoni tal ġejjini għalhekk il-popolazzjoni ma tistax taċċetta li liġi wara l-oħra irnexxina nastu għal seba' liġijiet u anke dal-għodu rċivejna minn Taranto videos u ritratti ta' sħaba sewda ta' trap u din mhijiex aċċettabbli il-ħin għaddej is-sitwazzjoni mhux qed tinbidel u il-persuni li qegħdin ħalsu huma biss il-persuni ta' Taranto, ċittadini ta' Taranto għalhekk jiena naqbel 100% ma' dak qal l-Onorevoli D'Amato li din hija sitwazzjoni assolutament mhijiex aċċettabbli. Thank you very much. Grazzi ħafna. La darba l-Kummissjoni għada għaw U verament interessanti, forsi tistaw terġaw titkelmu. Imma qabel ħanad il-kelma. Imma verament għal periodu qasir Sinjura Damato lilek. Imma wara li smajtu l-kollegi kummissjoni forsi jista tistaw tagħtu taqsira u tajdunna il-mod kif tridu timxu l-qoddim ma l-intenzjonijiet taqom x'ħatamlu issa. Għalhekk ikkunsidraw dan kollu meta ngħaddi il kel waqt li qed ngħaddi kel kelma lis-Sinjura Damato. Aħna qed nitkellmu dwar azzjoni ta' kuraġġ u responsabilità lejn belt u provinċja sħiħa. Aħna tkellimna dwar is-saħħa, iżda irridu nitkellmu wkoll dwar l-ekonomija. Fid-dawl ta' 14 14.000 ħaddiem, ġifiri hemm il-belt kollha, hemm l-agrikoltura, t-turizmu dan kollu qed imut. Du 1200 abitant, sfortunatament, minkejja li hemm din il-kumpanija kbira bħal din, xorta waħda hemm 43% ta' qatt, e, jiġifieri din mu twassal xej, mhux qed twassal saħħa, mhux qed twassal benefiċċji, kumpanija mhux tala, ma tistax tibqa' tipproduċi azzar f'Taranto. Grazzi ħafna. Issa s-summa ta' Grazie, Signora President, malar ħafna xaħt nitkelmu dwar responsabilta u n-nuqqassijiet tal-Europa memmu koll nuqqas fuq livell ġudizzjarju għaliex riva eh, mar eh, jirifu ruħu fl-Ingilterra mux biex n-nuqqas responsabilta ta' setat pubbliċi imma l-ewel u qabel kollox l-ewel preċimes huwa riva li huwa eh, l-azzjonist għaliex rridu nara minn fejn sab il-flus biex jagħmel dan l-investiment naħseb il-rapport li se jiġi preżentat fih rridu nbidlu il- il-mentalità tagħna mhix biss l-industrija li tagħti eh, toħloq l-impjeg għal detriment għas-saħħa, imma le, żewġ affarijiet huma prioritajiet aħna rridu l-autoritajiet segwu l-orientamenti li aħna se noħorġu fil-ġimgħat li ġejjin. 1960 Il-kumpanija hija tal-1960. Le, mhux inti supposta titkellem. Din hija sitwazzjoni vera rara, rar, hija vera rari di situazzjoni. Maħniex edin lura bil-ħin, hemm żewġ kollegi oħra li jixtiequ jitkellmu, Sur Kozolini u Sur Marjas, nadilkom il-kelma għandkom minuta kull wieħed u mbagħad daqshekk. Jiena naħseb li dak kollu li kellu jintqal, intqal. Grazzi. Grazzi ħafna, Sinjora President, aħna għawek edin naraw konflitt bej minnaħa il-ħarsin tal-ambjent, il-ħarsin ta' saħħa tal-bniedem u minnaħa l-oħra l-impjigi. Imma mannix impoġġu dawn iż-żewġ elementi kontra xurxin, hemm bżonn li konna Eh, industri li ma jikisrux, ma jirdux l-ambjent tagħna u jimminaw is-saħħa tal-bniedem, ma jistax ikollok għażla bejn il-ħarsien ta' dawn iż-żewġ elementi u li tala il-faċilitajiet u titlef l-impjiegi, hemm bżonn li jkun hemm miżuri li jassiguraw il-konformità ma' dispożizzjonijiet rilevanti li tukunem hemm mod kif nassiguraw li l-produzzjoni tal-azzar fl-Ewropa tiġġedded Draghi ma jistax jon fuq 1.1 biljun fuq l-state bonds imma mbagħad m'għandniex il-kapaċità li nittrattaw dawn il-problemi. Din mhijiex aċċettabbli. Hemm bżonn li din il-kwistjoni nirreferuha lura lill kumitati oħra, pereżempju l ikon għanna bżon azzjoni immedjata għal produzzjoni tal-azzar tagħna fl-Ewropa. Aħna għanna bżon investimenti l-flejes li jimġu investiti f'dan il-qasam sabiex nittrattaw dan il-problemi. Il-problemi mhumiex limitati għall-Italja. Dawn id-diffikultajiet jiġu faċċati anka fil-Greċċa. Fabbriki qed jiġu maluqa, qed jintilfu l-impjiegi u ma nistgħux ikomplu hekk. Issa, is-Sur Kozolino fil-qosor ħafna. Jiena rrid ninsisti fuq dan il-punt, jina ma rridx noqgħod nidħol fil-mertu. Mbagħad jekk irridu anke nistgħu niddiskutu dawn l-affarijiet. Imma l-opinjoni tiegħi hija li l-proċedura kollha kemm hija komplessa u ovvjament ħajkonna bżonn soluzzjonijiet Eh, iżjed dettaljati minn dawk li tieħdu sissa. Jiena m'għandix dubju la fuq id-dejta laqas fuq l-effett tal-produzzjoni tal-azzar fuq il-saħħa taċ-ċittadini ta' Taranto kif ukoll l-effetti aktar ġenerali. Dak li qed nipprova infakkar lilna nfusna huwa li jekk aħna ma rridux inħallu li din il-petizzjoni issir l-aħħar xhieda ta' preżenza hawnhekk u mbagħad ninsewa, ninsew id-dibattitu, jekk huwa possibbli ejja eh, nimpenjaw il-presidenza ta' dan il-kumitat sabiex niġrura fuq dan is-suġġett u niddiskutuh la darba il rapport ir-rabta bejn il-Gvern Taljan u l-Kummissjoni Ewropea jasal għal xi eh, riżultat Hemm bżonn li konna l-involviment anke tal-Kumitat Peti fuq il-konklużjonijiet ta' din il-proċedura. Jien dan li qed nitlob jien mhux ħanoqgħod nidħol fil-mertu tal-każ għaliex id-diskussjoni fuq dan is-suġġett hija diskussjoni li eh, tiġbet opinjonijiet differenti hemm kwistjoni kbira dwar ir-riżorsi, m'għandniex riżorsi sabiex ikonna eh, dan it-tip ta' programm ta' qotja. Ġifieri żewġ biljuni huma ehm, punt perċentwali tal-GDP. Aħna nagħmlu manuvri ekonomiċi ta' żewġ biljuni, ġifieri huwa ċar li hemm skarsezza ta' riżorsi, ta' responsabilizzazzjoni tal-kumpanija privata li kellha ehm, ehm, rwol f'dan kollu, ma ejja ma naħlux l-opportunità li għanna minn din talba sabiex ikunu nistgħu niġu lura għawek biex niddiskutu s-sitwazzjoni ta' darba l-Gvern u Kummissjoni jkunu ħadu deċiżjonijiet naqriżiet konkreti u kredibbli. Thank you. I'm now happy. Grazzi ħafna saħanaddi l-kelma lura l kummissjoni intom smajtu x'kellu xijajdu jgħidu l-kollegi kien hemm proposti li ġew ippreżentati u issa nixtieqkom Tatu taqsira ta' x'inhi l-intenzjoni li x'tagħmel il-Kummissjoni issa. Grazzi, Signora President, jiena ma nafx xanda l-intenzjoni ta' għamel il-Kommissjoni issa, għalix palissa għadin dawn l-iskambi ta' informazzjoni ma l italjani. Aħna għedin nevalwaw l aħħar dokument li intbat l-inna, ġifiri fl-24 ta' april, aħna għedin nevalwaw kollox ukoll koll li intbat l-inna mill-petizjonanti, minn dawk qed jagħmlu denunzja, u la darba inkunu għamilna l-evalwazzjoni ta' dan il-materjal kollu mbagħad niddeċidu x'ħanamlu. U palma kontet ngħid qabel, kien hemm opinjoni bir-raġunijiet li ntbatet f'Ottubru tal-2014 u s-soltu dak li jiġri wara jekk il-kwistjoni tiġi e, solvuta huwa e, rikors dim il-qorti tal-ġustizzja jekk dan ħajkun riżultat tal-evalwazzjoni li għadha għaddejja palissa jiena ma nistax ngħid, ġifieri ma nistax ngħid ħadkun ħajkunu riżultati. Grazzi ħafna. Jiena issa verament akkanita li nagħlaq dan il-punt mod li jista' iwexxina l qudiem hija petizzjoni antika hija problema li ila hemm għal ħafna snin, in-nies qegħdin ibatu u m'hemmx dubju dwar dan. U dan il-kumitat għandu interess kbir li jimxi modrit u is-saħħa pubblika mhix ħaġa nistgħu ninnegozjaw fuq, rridu naħduha b'serjetà. Għalhekk dak li qegħdin nisimgħu mill-Kummissjoni huwa li huma ġimgħa ilu irċivew xi e, informazzjoni ġdida li trid tiġi miżjuda ma' dan il-każ. Il-Kummissjoni għandha l-intenzjoni tiġi lura qudiemna b'din l-informazzjoni ma nixtieq nagħtihom skadenza. Nixtieq ngħid li qabel it-tmiem ta' Ġunju titinata informazzjoni lil dan il-kumitat fuq dan il-kas. Għalix intom irċivejtuha iva vera riċentement u nista' nifhem li l-analiżi għadha ma saritx, iżda jekk jista' jkun nixtiequ nitolbu li l-Kummissjoni sabiex jiġu lura qudiem dan il-kumitat. Fis minn xarej, xarej. B'din l-analiżi sħiħa ta' din is-sitwazzjoni Jekk namlu hekk inkunu kuntenti nkunu nistgħu nresqu allura qudiem il-Kumitat għal proposti addizzjonali ta' kif nistgħu nimxu il-qudiem. Taqblu kollegi. Tajjeb wisq. Inti kuntenta b'dan? Grazzi ħafna kien ikun utli ħafna li kiku jkollna il-rappresentanza taljana, il-rappresentanz permanenti taljana u dimna imma qatt ma tista' tagħmel. xej. Aħna nibatulhom eh, l-awguri għaliex kien hemm din il-persuna li ħabtet dal-ħodu. U nittamaw li iżjed tardi konna din id-diskussjoni magħhom. Għalhekk mela grazzi ħafna. The next case that we have on our... Istanna l-kas 21 21 tal-2013 Piero Bruni fuq il-lak ta' Bolsena fl-Italja. Il-petizjonant iotaw Sur Bruni nil-għaw kint il-president tal-Assoċjazzjoni tal-Lak ta' Bolsena. Unati, nati il-mikrofonu u nitolbok titkellem għal muxik iktar minn 5 minuti. <clears throat> L-odwa tajba, grazzi President. L-Europa bdiet proċedura ta' ksur kontra l-Italja għaliex e, deċidew li mumma l-miżuri neċessari biex nirkupraw l-istat tal-akta Bolsena fi żmien sentej. U issa l-Italja bħal edha tirriskja proċedura oħra ta' ksur għax il-akta Bolsena irrid itejjeb il-kwalità ekoloġika mill-2008 sal-2015, seba snin. L-istat tal-lak jistaw inseguħ bil-insegwu żewġ parametri kimiċi, fosforu totali, illi qed joħlo l-eutrofizzazzjoni tal-lak, u l-arseniku, illi hija sustanza li toħloq il-kanċer, fl-ilma illi tiġi użata anki fl-ilma ta', ta xorb Dan il-lak huwa partikolari, għax huwa lak vulkaniku u madwaru għandu terren vulkaniku li huwa permeabbli li fih l-ilma u fil-fatt il-lak huwa l-parti ta', fuq ta' falda illi testendi ruħa eh, linja sewda li, li taraw fuq il-mappa li pratikament hija il-baċir idroġeoloġiku. Fin-naħa ta' fuq tispiċċa fil-xmara tevere waqt illi isfel hija tilħaq il-lak eh, bl-ilma taħt l-art u anki fil-wiċ u bat tispiċċa fil-bahar. L-ilma l-daqstan ta' xita illi, illi taqa eh, f'din il-linja eh, itħol sustanzi li kunem fuq l-art u dawn jinkludu anki l-fertilizzanti illi għandhom ħafna fosfru u dan jispiċċa fil-lak. U barra minnek, e, iktar il-fuq, hemm belżajra li sima Castel Giorgio fejn se jiġi installat impjant ġeotermiku illi se jipproduċi arseniku u anki dan taħt l-art u anki fil-wiċ se jimxi dan l-arseniku lejn il-lak u jispiċċa mbagħad fix mara u mbagħad fil-baħar. Mela, biex inżommu l-fosfru tal-iskart tal likwidu eh, tal-ibliet, tal hemm kollettur li jdur madwar il-belt. Però dan il-kollettur mhuwiex komplut u eh, eh hemm xi kilometru illi għadu mhuwiex lestu, f'dan il-kilometru hemm camping, ristoranti, djar, u għal daqstant hawnhekk hemm eh, skart ta' eh, il-miet eh, ta' skart, ta' skart tal-miet li fihom ħafna fosfru. Dan huwa fejn huwa miksur dan il-kollettur huwa mhuwiex eh, tistgħu taraw l-strixxa tal- ta' dan l-iskart eh, likwidu li qed jidher fiċ-ċentru tal lak U r-riżultat tal-miżuri nistgħu naraw li l-konċentrazzjoni tal-fosforu soluzzjoni qed jiżdied kien ta' 8 jew 9 mikrogrammi kull litru eh, fl-2004 u illum waslet 14 eh, Eh, punt 75 fis-sena tagħna, fis-sena 2015. Pratikament ma kien hemm lebda titjib minn 2008 sal-lum u il-miżuri ta' rkupru li suppost għandhom inaqsu il-fosfru eh, eh, għal inqas mill-kwantitajiet li kien qabel xo inqas minn 10 mikrogrammi għal litru. U dan għandu kun lan u irridu namlu kull ma nistaw suppost biex nilħu dan il-livell. Umbat għanna l-arseniku li nistaw naraw hawnhekk fuq il-min tistgħu taraw il-likwidu ġeotermiku li eh, joħloq eh, il-kanċer et jiġi minn taħt il-baċir ta' tevere li mux fil-baċir ġifiri tal-lak et jiġi se jkun ippumpat Eh, fil-formazzjoni ġeotermika u dana u taħt il-baċir tal-lak ta' Bolsena. U dik il-formazzjoni eh, li aktar skura miex perfettament impermeabli, ġifiri jem parti minn dan l-arseniku li se jgħaddi minna, għax miex impermeabli. Għalda stand, pala konklużjoni. illa għandu jkun għan preċis, l għol net naslu għal 10 mikrogrammi ta' fosfru. Umbat, peress illi l laks se jiġi użat bħala ilma ta' xorb, kif konna L-għan u li nizlu sa' 10 mikrogrammi għal litru. Peress illi l-arseniku eh, huwa għata ta' 6 mikrogrammi Eh, ta' litru li huwa tajjeb għal ilma ta' xorb, eh, għax il-lak huwa fil-fat risorsa kbira ta' ilma eh, biex inkunu nistaw niproduċu ftit mikrogrammi ta' uh, elettrikus edin nirriskjaw li, li senħamġu uh, laku ma nkunux nistaw nużaw iktar l-ilma uh, ta' xorb illi naplikaw ġestjoni illi ġi preparat mill-Università mil Tuxa ta' Viterbo u dan ma adottat dan il-pjan. Għanna bżon ta' autorità li jċertifika illi dawn l-iskarti ta', ta dan il-restorant, dan il-camping il illi huma skont l-standard. U fl-istess ħin, m'għandniex nawtorizzaw dan l-impjant ġeotermiku meta tindaħal fil- eh, falda ta' ilma eh, ta' xorb. Nala, bekk, unittama li madom ċiktar minn 5 minuti. Grazzi. Issa il-kommissori, il-kommissjoni, sur Manganaro. Grazzi. Kif qal il-petizjonant hemm diġà proċedura tal-Kummissjoni fuq din il-kwistjoni. Għada ma saritx proċedura ta' ksur, hija biss proċedura ta' stħarriċ. Eh, kien hemm ħafna korrispondenza mal-awtoritajiet u l-aħħar risposta irċevejnija f'April. L-istħarriċ sissa wasal għal dawn il-konklużjonijiet. il konklużjonijiet tneġis fil-ak u jidependi minn żewġ fatturi. Waħda illi l-ilma ta' skart eh, urban mhuwiex trattat biżejjed u l-aħra hija u l-oħra hija l-attività eh, tal-bidja u għaw eh, tniġis minn nitrati mill-ilma li ġej mill-ħamrija jekk dawn iż-żewġ sorsi ta' tniġis ma nirsolvuhomx, eh, allura mhux se jkun faċli illi wieħed jirrispetta il-kwalità tal-riżorsa tal-ilma skont id-direttiva fuq il-kwalità tal-ilma tal-2060. U trattament mhux xiera tal- l-ilma ta' skart li spiċaw fil-lak skont l-autorità taljani il-xolijiet tal-impjant ta' purifikazzjoni tal-grupp għadhom ma bdewx u se jibdew minn hawn ftit u se jiġu kompletati f'Mejju tal-2017 u il-Kummissjoni tirriserva ruħa, tirriserva li tagħmel monitoraġġ illi dawn ix-xogħlijiet eh, se jimxu l-qudiem u kif eh, il-komitat jiftakar eh, fuq il-kwistjoni illi dawn l-iskart ta' ilma urban illi ma jġiġ trattat hemm ħafna faxxikoli u anki fl-Italja u b'mod partikolari hemm tliet proċeduri ta' ksur illi fihom iktar eh, minn eh, eh, xi kas fl-Italja u nittamaw illi fuq il akta bolsena dawn xolijiet jintemmu fuq it-tieni punt, ċoħe it-nġis tal-bdidja ta' nitrati mill-ħamrija, hemm direttivja tal-1991 li tajt illi ċerti zoni tal-istati membri fejn eh, eh, t-nġis dan it-tipu għoli wis għandhom eh, jiġu klassifikati bħala zoni vulnerabli lejn in-nitrati. Attualment hemm kontatti bejn il-Kommissjoni Ewropea u l-Italja biex tiċċara għala sissa il- l-ak ta' bolsena ma ġiex inkluż f'dawn iż-żoni vulnerabbli vulnerabli lejn in-nitrati. U e, fil-aġġornament jekk il-komità jekk il-kummissjoni tiddeċidi illi e, il akta bolsena għandu Eh, jiġi inkluż bħala zona vulnerabli, allora l-Kummissjoni titlob li l-Istat Taljan illi jimxi f'dan is-sens. Eh, la darba tiġi inkluża f'dan il-din il-kategorija, allora l-Istat membru jrid jagħmel miżuri biex inaqqas l-emissjonijiet ta' nitrati fil-zona. Grazzi. Grazie, issa jmiss il-deputati e kħeġobkom Eleonor. Sì, grazie. Grazie. Nel il petizionante, il Sur Bruni, tal-li biex jitkellem fuq din il-problema importanti illi e huwa każ ieħor fost ħafna e li fl-Italja fil-fatt m'hemmx ħafna attenzjoni lejn eh, il-ġestjoni xirqa ta' risorsi ta' territorju tagħna. Ħafna drabi, fwis drabi nsibu ruħna b'dawn il-problemi u dimna. U f'dan il-kas u kollu importanti nisimaw illi minkejja li dan huwa uh, sit importanti fil-Lazio u minkejja dan l-isforzi biex niproteġuh mm, ma waslu xa rizultat. il mizuri ta' konservazzjoni illi suppost bdew fl-2013 fil-fat ma kienux għawin bizzejiet għax kif qed jgħidilna il-petizzjonant dawn huma eh, miżuri mhux qawwin biżejjed reviżjoni tal-lak eh, eh, u monitoraġġ tal-dajes waqt li hemm affarijiet oħra wieħed. Eh, jagħmel fuq il laku u minkejja il fat illi hemm pjanta ġestjoni tal-Università ta' Tuxja ta' Viterbo eh, illi ġi mamul anki bil eh, fondi Ewropej fuq kif nistgħu ntejbu il sitwazzjoni anki hawnhekk ma ġiex adottat u l-azzjonijiet illi qed jiġu proposti għal daqstant mill-operaturi lokali <clears throat> jistaw ikunu soluzzjonijiet biex jtejbu s-situazzjoni. Eh, per eżempju li wieħed waqqaf l-impjant geotermiku u, u monitoraċ fuq l-użu, fuq l-abuż eh, tal- tal-iskart tal eh, likwidu u anki tal-iskart ta' dranaċ. U importanti u essenzjali f'dan il-każ bħal każijiet oħrajn il il petizzjoni tibqa' miftuħa għax il-proċeduri ta' stħarriċ u ta' ksur uh, fuq il-direttiva qafas tal-ilma eh, u uh, l-Italja sfortunatament eh, edha timxi eh, imxiet biksur kontra din il-direttiva, emżon ħallu miftuħa. Grazie ħafna. Grazzi, President. Jiena u koll ringrazzja il-petizjonant għal rapport ċar tana idea kemm hija komplikata din il-kwistjoni illi riguarda industri oħra tal-pajis taħna tagħna li huwa turizmu dan huwa lak illi għandu potenzjal turistiku illi u anke parti minn dak li nistgħu nsejħulu turizmu sosteniblu, sostenibli. sostenibli li huwa importanti għall-ekonomija taljana. Bħal eh, suġġetti kollha komplikati għandna situazzjonijiet eh, kontrastanti. Jekk il-parti fuq il-punent tal-lak memx eh, l-iskarku l-iskariku tal- ta' dranaċi, un bat fil-istess ristoranti u hemm il-camping, eh, ma, ma nista hemm eh, situazzjoni eh, komplikata li wieħed ma jistax jiddeċidek jaraq xew le ħabba f'dawn l-interessi anki eh, eh, eh, għal daqstanta hawnhekk għandna interess tal-ambjent kontra l-interess tal turizmu Jiena naqbel mal-kollega wkoll li għadna ma wasannix fil-ksur, pero ah, bħalissa edin Eh, nimxu propju lejn dan u għal din ir-raġuni aħjar nżommu il-petizzjoni miftuħa. Grazzi ħafna. Ija daqsxejn waħda imbarazzanti li kull darba nitkellmu fuq l-Italja dejjem hija kwestjoni komplikata. Għaliex anki fil-liġijiet ambientali dejjem komplikati. Ma nistgħu nagħmluha f'pajjiżi oħrajn mux uħna ma nix inqas e, flus pajjiżi oħra, jista' jkun li għandna inqas taxxi. U kull darba li nitkellmu fuq l-iskart, Lazio, kulħadd e, ħadd ma jieħu responsabilità, kulħadd jgħid it-torta ħat ieħor. Imma jien naħseb illi l-politiċi Italjani hawnhekk għandhom jitolbu illi l-Italja għanda titħol taħt fost stati maturi, adulti u li risolvu problemi taħħu. Algun algun diputata mas? Għax ħatiħor li jishtiq jintervjeni le tajjeb mella ħanerġanat il-mikrofonu l petizjonant Jina ringrazzja il-kulħat għall-appoċ u nista nisħa fuq il-periklu tal-impjant ġeotermiku. Għax din l-autorizzazzjoni tista' toħroġ ftit xhur oħra. Għax hemm 22 tal-bit għal biex isiru impjanti ta' ġeotermija. Eh, jiena tajt il-mikrofonu l-petizjonat. Umbat xtaqt najt, illi dejjem hemm eh, pjuttost eh, informazzjoni zbaljata fuq il-kimika. Hawnhekk il-problema hija bil-fosforu u mhux il-nitrogen. Il-fosforu huwa essenzjali għall-ak ta' bolsena. Għall-ak oħrajn forsi huma sitwazzjoni differenti imma fil-ak ta' bolsena għandna l-fosforu. Tajjeb, mela naħseb illi skont dak li għadna kif smajna jena naħseb illi għanna nżommu l-petizjoni miftuħa nibatu witra l-autoritajiet taljani sabiex ikunu jistaw jiċċaraw flimkien mal komissjoni din l-investigazzjoni. Tajjeb, mela issa mm, Deċidejna hekk u naddu għal punt li mis fuq l-aġenda tagħna li għal petizzjoni mresqa minn Alejandro Sanchez ta' ċittadinanza Spanjola fi sem Fundazzjon Equo dwar l-allegat ksur ta' direttiva 2058 tal-21 ta' Mejju 2008 dwar il-kwalità tal-arja fl-ambjent u arja iktar nadifa għall-Ewropa mill-Komunità ta' Madrid u mill-Kunsill Lokali ta' Madrid. Marta Nunez se titkellem. Elanti. Kjoġ bok. Marta Muñoz Cuesta. No. Lodu días, sí. tajba. Morta Nunez eh, Cuesta jiena tal-Komissjoni Ewropea tajt il-kellima. Ah, ok, pues. Tajjeb, mela nati il-mikrofonu l-sur Alejandro Sanchez. Grazzi ħafna, Signora President. fl-2011 ekwo kien rapporta u dal komitat il komunità ta' Madrid u l-Konsil Lokali tal-Madrid kien kisser id-direttiva 2058 tal-Parlament Ewropew dwar il-kwalità tal-arja fl-ambjent u arja iktar nadifa l-Ewropa. Dana propju minħabba partikoli sospiżi PM10, PM2.5 u eh, il-Kommissjoni Ewropea prezentat dan l-aħħar rapport motivat għaliex eh, il-komunità ta' Madrid xorta waħda ma irrispondeċ għal dak li kienet mitluba tagħmel mod partikolari fil-korridor ta' Enares u Urbana Sur għallek mbagħad morna qudiem il-Qorti Ewropea fu eh, eh, l-ozonju, l-ozonu u il-diossidu ta' nitrogenu għaliex dan qed iwassal għal 20,000 persuna li jitilfu ħajjithom ta' kull sena fi Spanja 2000 f'Madrid darbtejn aktar minn dawk li mutu minħabba inċidenti ta' traffiku għalhekk ir-rapport illi saru mill-NGO ambientali eh, juru illi inna għal dawn l-aħħar ħames snin niksru dawn il-valuri li ta' limitu fil-Madrid u fil-komunitajiet taħħa anki fl-ewwel ġranet ta' ġannar tal-2015 bizna limiti eh, eh, il-valuri ta' NO2 għadana f'ħames sijin bis, mbagħad l-effetti tal l-affarijiet li qed ikollhom fuq il-saħħa huwa fil-fatt eh, l-ozonu dawn il-valuri qed jinqabżu fil-komunità sħiħa ta' Madrid għal minnu mill-2011 dan skont id-dati uffiċjali tal-Awtorità eh, ta' Madrid għalhekk aħna nixtieq l-Kummissjoni Ewropea tiftaħ proċess ta' ksur qudiem il-Qorti tal-Lussemburgu għaliex dawn il-valuri massimi ta' NO2 ta' ozono qegħdin jinqabżu l-ħin kollu f'Madrid u anke minħabba li ma teħdux miżuri xirqa biex nikkorreġu din is-sitwazzjoni li qegħdin waslu sitwazzjoni wera ħafna f'Madrid. Grazzi ħafna sa se nagħtu il-mikrofonu lill kummissjoni Signora Marta Munoz. Lodwa tajba, grazzi ħafna Signora President, lodwa tajba lil kulħadd Jiena nixtieq nitkellem fuq dawn it-tlet punti illi issemmew b'mod separat il-kontaminazzjoni minħabba l-partikoli, il-diossidu tal-nitrogenu u l-ozonu. L-ewwel fuq il-partikoli eh, sospiżi għalli aħna fuq dan l-iktar li avvanzajna il-Kommissjoni fetħet proċediment ta' ksur eh, minħabba il-valuri ta' limitu f'ċertu zoni ta' kwalità tal-arja fi Spanja u l-proċess huwa għaddej il- dak li wassal għal dan il-proċess u dan il-Komissjoni batet l-itra l-autoritajiet Spanjoli fit-22 ta' frar tal-2013 minħabba li kienu għadin jiksu l-artikli 13 u 23 ta' direttiva. Umbat wara, wara tweġiba tal-autoritajiet Spanjoli, Komissjoni għamlet studju dettaljat ta' din ir resposta u għamlet rapport motivat f'Ottubru tal-2014 li bħalissa qed jiġi studjat mill-autoritajiet spanjoli. U palma tafu l-informazzjoni uffiċjali tal kwalità tal-arja maħruġa mill-Istati Membri f'Settembru ta' kull sena. U l-aħħar informazzjoni li batit inna Spanja skont id-direttiva dwar kwalità tal-arja skont l-artiklu 6 27 eh, Eh, batet f'Settembru tal-2014 u til-korrispondi għal l-informazzjoni dwar l-2013. Umbat fil-rigward tal-partikoli, dejjem skont l-informazzjoni li batet Spanja, Spanja eċċediet il-valur limitu vel-2005 sal-2013 ħames zoni anki kien hemm żona addizzjonali mill-2010 tal-2013 u nafu wkoll illi l-valur tal-limitu ta' kull sena tal-partikoli inqabes minn meta daħal fis-seħ dan il-valur limitu f'Asturja Central mill-2005 tal-2013 ġifiri l-Kommissjoni ta' fis-sitwazzjoni x'inhi l-proċess ta' infrazzjoni imbeda ħriġna rapport motivat f'Ottubru tal-2014 u flimkien mal tweġiba ta' Spanja li qed tiġi analizzata mill-Kummissjoni u d-data ta' kwalità tal-arja li ġew komunikati b'mod formali minn Spanja, l-Kummissjoni issa se tara x'azzjoni trid tittieħed biex inkomplu b'dan il-proċess. Umbagħad dwar il mm, ozonu u l-nitroġenu aħna batna talba għal kjarifiki fejn tlabna iktar informazzjoni minn għand Spanja dwar li miżuri li ħadu biex jibdew jirrispettaw dawn il-valuri limitu. U bħalissa il-Komissjoni edha tanalizza din ir-risposta u rritnajdilkom il skont id-data eh, l-iktar reċenti li għandna dwar il-kwalità tal-arja, il-valuri nqabżu fl-2010 tal-2013 dan il periodu sħiħ f'Barcelona, f'Madrid, f'ċertu zona tagħha u l-valuri eh, ta' kuljum mill-2010 tal-11, 12, 13 Madrid dejjem u furbana tal-tisfel kienem u koll eh, il-valuri fejn li jinqabżu koll kommissjoni issa se tistudja din l-informazzjoni dwar il-kwalità tal-arja li batet mod formali l-Ispanja, anke tweġiba li batu l-autoritajiet Spanjoli fi tweġiba l-petizzjoni formali illi eh, għamilna uh, aħna u bat skont dan aħna naraw issa li ma huma l-aħjar miżuri li jridu jittieħdu. Zwar l-ozonu dawn huma eh, dan huwa differenti mill-sostanzi nitsu oħrajn għaliex il-valuri tal-limitu tal-ozoni joħolqu obbligu assolut u fil-waqt l-oħrajn huma valuri eh, eh, obbligatorji fil-waqt li dawn jistgħu jkunu iktar laxki però rridu nieħdu l-miżuri kollha biex naraw li ma jkunx hemm pies proporzjonat dawn huma l-affarijiet li qiegħda tistudja l-Kummissjoni fir-rigward tal-ozonu. Grazzi. Thank you very much. Grazzi ħafna. Ċejt lura għaliex kien hemm emerġenza u kellim mur eh, nara se nagħmel dwar. The representative from the Italian Il-rappreżentanta mill anzi rappresentant tal-rappresentanza permanenti italjana, is-sur Menassi Nikola Menassi eh, li ħabbat bil-karozza ma, ma kienx eh, midru puqija ta' hawnhekk issa kienet propju il-karozza biss illi kella ħsara u bu maġġalu xejn. Kontenta illi nista naqsam dill l-informazzjoni ma'kom. Nirringrazzja l-Kommissjoni għal eh, l-informazzjoni illi tatna fuq din il-petizzjoni u issa nisimaw minant il-kollegi. There's no Mr. Marias, please, the floor is yours. Θα είμαι σύντομος <clears throat> από ό,τι βλέπω δεν υπάρχουν και άλλοι συνάδελφοι να τοποθετηθούν και Καταρχάς να πω ότι η αναφορά αυτή αποδεικνύει το ρόλο που Jina xtaqt najt illi din il-petizzjoni turi biċċar il-rwol illi għandu il-komitat tana eh, l-elementi illi jamlu iċ-ċittadini dwar il-kwalità tal-arja u eh, issa qegħdin naraw illi fil-fatt illi l-affarijiet huma mixjin il-petizzjoni eh, intbatet kien hemm miżuri differenti li jittieħdu il-Kummissjoni wkoll ħadet miżuri kuntattjat l-awtoritajiet Spanjoli u importanti li ngħidu dan għaliex bekk aħna nkunu qegħdin uh, nuru xwor importanti jaqdi il-Kumitat tagħna il-kwalità tal-arja li aħna eh, eh, nibilaw hija importanti ħafna f'dawn l-aħħar snin aħna rajna fil-Greċa, per eżempju, fenomenu pjuttost stramp propju minħabba il-politika ta' aġġustament illi dan tkun imposta fuq eh, il-Greċja u eh, il-fat li il-dizel ola, il-ċittadini bdew jużaw injam u materjali ħor biex jisaħnu djaru u dan wassal għal emissjonijiet pjuttost strambili u kol kellhom impatt fuq is-saħħa pubblika u fuq l-ambjent ovvjament. Għallek dinja kwestjoni li għanda twassalna biex nitolbu il-rispett tal leġislazzjoni Ewropea din hija petizzjoni li għandna nħalluha miftuħa li xanna insegwu din il-kwistjoni hekk kif ġiet e, prezentata lilna u nafraħ lill kollegi kollha għal pożizzjoni illi ħadu. Oh, Muchas gracias, gracias a la Fundazione ECO por aver traído esta petición aquí. Sì, mi opinjoni es que sta clara. Grazie l-Fondazzjoni Eko tal-li ġiet hawnhekk, ovvjament Iva din hija ċara li għandna nħalluha miftuħa. U naraw kif il-proċeduri tal-ksur se jkomplu l-informazzjoni li għandna mill-Kunsill Lokali ta' Madrid hija illi hemm pjan ambjentali għal mill-2011 tal-2015 biex tittieb il-kwalità tal-arja. Il-problema konċerna l-iktar o 2 eh, u eh, ċerti stazzjonijiet fil-fatt stazzjonijiet ta' kejl irrakordjaw tnaqqis Jiġifieri hemm tnaqqis u qed ikun hemm sinjali pożittivi minn ċerti partijiet tal-belt dan huwa pjan ambjentali importanti ħafna. Imma issa fuq l-ożonu irridu naraw se joħroġ mill-istudju illi eh, sar u mbagħad naraw se tiddeċidi il-Kummissjoni għalhekk jiena nipproponi li nħalluha miftuħa din il-petizzjoni u nittamaw illi il-komunikazzjoni bejn l-awtoritajiet Spanjoli u l-Kummissjoni jagħtu il-frott tagħhom. And I believe that Rosa you have Iva, jidilli Rosa li inti għadek kif proponejt eh, dak li għanna namlu għanna nħallu din petizjoni miftuħa unżomu għajnejna fuqa xejn iktar dwar dan għalissa niġu lura għal dan. Sur Sanchez, għandek xaġa xizzit? Iva, grazzi ħafna, Signora President. Aħna napprezzaw ħafna illi din il-petizzjoni se tinżamm miftuħa ma jiena xorta waħda xtaqt ngħid illi din il-petizzjoni ilha miftuħa mill-2011 qegħdin fl-2015 u xorta il konsil Lokali ta' Madrid xorta waħda ma ħadux il-miżuri meħtieġa biex inaqsu b'mod sinifikanti il- tniġġis ta' Madrid, Madrid hija famuża eh, fil-Ewropa kollha għaliex għandha din il- il-kappa griża ta', ta tniġis li u din l-arja ħażina qegħdin jibilawa ta' kuljum il-ċittadini ta' Madrid. Iva l-kontaminazzjoni tniġis naqset ftit anke minħabba l-kriżi ekonomika imma f'dawn l-aħħar sentejn u hija ħasra li l-Kummissjoni m'għandix data iktar reċenti imma f'dawn l-aħħar sentejn l-2013-2014 kemm il-livelli ta' NO2 u l-livelli ta' ozonu żdiedu ħafna. Ir-realtajja li aħna naħsbu illi l-Kommissjoni għanda tieħu miżuri ferm aktar drastiċi u stretti biex tobbliga l kunsill Lokali ta' Madrid wetta u pjanijiet mux ta' numri sbieħ pal plan azul imma li kollom riżultati li innaqqas l-emissjonijiet E, u ta' dan il-traffiku eċessiv ukoll illi qiegħed e, iwassal għal dan it-tniġġis fl-arja. F'Madrid m'hemmx miżuri effettivi biex innaqsu il-livell ta' traffiku fil-belt u għalhekk aħna qegħdin il-ħin kollu naqbżu il-valuri limitu ta' NO2 Madrid ma tieħdet tebda miżura laqas fi bliet oħrajn Ewropej biex innaqsu il-livell ta' tniġġis minħabba diesel fil lup tal libliet imma laqas ma għanna xi miżura effettiva biex innaqsu it niġis mit-traffiku, per eżempju, it-naqis tal-veloċità fit-toroq illi waslu għal-belt li skont l-esperti hija waħda mill-kawzi l-iktar ċari ta' kontaminazzjoni t-nġis ta' NO2 fil-komunità ta' Madrid. Ekologista in azzjon hija NGO eh, ambientali li la ħames snin, anzi sitt snin, toħroġ dawn ir-rapporti u eh, f'dawn l-aħħar sitt snin minn ħamsa mir-rapporti tagħhom rajna illi skont il-data uffiċjali tal-Komunità ta' Madrid inqabżu il-limiti eh, li timponi direttiva għallek aħna inqisu illi wasal il-moment eh, niqfu b'dawn il-mistoqsijiet l-Konsil Lokali ta' Madrid, eh, inħallu daw l-affarijiet warajna, issa ma nieħdu Eh, bħala istituzzjonijiet Ewropej għandhom jieħdu eh, miżuri stretti u eh, biex Madrid tkun obbligata illi tirrispetta id-direttiva. Grazzi ħafna, Iva, se timbeda proċedura ta' ksur għallek din il-petizjoni senħallu għam miftuħa, ma jena kont jena kurjuza x'kelli noħroġ mill-kamra. Intom imponejtu xi tip ta' nollijiet jew pedaġġi fuq it-toroq li waslu għal belt għaliex issa ngħidilkom illi fi Stokkolma kien hemm tra referendum eh, fuq dan is-suġġett għaliex in-nies kien hemm nofs il-popolazzjoni li kienet eh, tant kontra u l-maġġoranza kienet zajra eh, żajra ħafna u wissa għanna navn il-pedaġġi fuq it-toro li waslu fil-qalb tal-belt u il-pniġġis u għafferm inqas. Iva, zewċ affarijiet. Aħna u kol kena l-istess pjanijiet f'Copenhagen, e, ma kienx hemm ir-rieda politika u e, għal daqstant e, din ma sarriċ realtà ma jena naqbel miegħek laħseb fl-2008 u l-2007 kien hemm petizzjoni għall-M 30 li għa eh, M30 li hija tri eh, importanti, motorway importanti f'Madrid. Kien hemm ħafna sħarriċ li sar minn qabel u mm, l-autoritajiet ta' Madrid ippruvaw jevitaw jaħarbu mill-liġi Ewropea għalix minflok motorway kienu edin sejħula triq, sempliċi triq. Propju provaw jimmanipulaw l-affarijiet permezz ta' użu eh, ta', ta kelma zbaljata fil-fat. Jiena niftakar eżattament illi ħafna snin ilu kif kienu mxew l-affarijiet u naħseb li l-affarijiet ma tantx inbidlu minn dak iż-żmien law. Iva, jiena nista' eh, ngħidlek illi aħna beħsibna insegwu eh, dil-kwistjoni mill-qrib, immissa naħseb illi rridu insaħħu naqra il-kampanji li qegħdin isiru f'pajjiżkom. U wissa wasanna fit-tmiem tal-punti fuq l-aġenda tagħna għal dalodu għalhekk issa tistgħu tagħmlu li tridu, għaraw l-email, għamlu dawk it-telefonati li għandkom bżonn li tagħmlu jew inkella mmorru kulu. Nerġa' narakom hawnhekk fit-tlieta mal-Kummissarju Timmermans. Umbat ikku għanna proċedura speċjali għal dik il-parti. Narakom war nofsinar, likla tajba.